issa il-deċiżjoni u dan kien ikkomunikan permezz jitra fil-15 ta' settembru 2015 u ħarġet rekomandazzjoni li titneħħa l-immunità parlamentari kull ta' Sur Nika sabiex l-intervent eh, ikun jista' jsir. U l-Parlament Ewropew għat jaċċetta din il-rekomandazzjoni. Jina rċevejt mozzjoni tar rizol għal-bidliet u koll